ta' direttiva fuq servizzi postali. Nadi l-kelma lill-Onorevoli Ferber mill-ewwel. Is-sur Ferber, mhux is-sinjura <laughs> Ferber, kif qal il-President u iva tal-ħin eh, ma tantx importa jgħid il-kellim. Sur President, Kummissarju, kollegi, Is-servizzi tal-posta fl-Unjoni Ewropea jagħmlu kontribuzzjoni importanti ħafna għal koeżjoni fl-Unjoni Ewropea U fis-sena 2000 aħna kellna it-tielet direttiva fuq is-servizzi tal-posta jiena kont kelli l-unur li kont preżenti biex negozja u waħda minn tħassib li kellna kienet li aħna qed inkomplu nigarantixxu il-koeżjoni territorjali u ekonomika aħna dak li rridna niksbu u dak iż-żmien rajna li s-servizzi tal-posta kienu qegħdin jiżviluppaw f'direzzjoni tajba kien hemm kompetizzjoni transkonfinali u mbagħad fl-istati membri rajna li kien hemm servizzi ġodda li qegħdin jiġu jiżviluppati, operaturi ġodda ġodda li qegħdin eh, jidħlu f'dan is-suq ukoll u rajna li dak li tiġi offrut kien ukoll eh, qed jestendi ruħu, ġifieri kollox kien miex fid-direzzjoni tajba, imma aħna rajna li il-mod kif nikkomunikaw fil-seklu 21 inbidel. <coughs> Hemm li neżu nota wkoll li s-servizzi tal-posta li kienu attivi ħafna 10 snin ilu fis-suq Ewropew issa jider li marru lura fl-istati membri eh, tagħhom li ma kienx eh, ma kienx ma kienx żvilupp li konnet nippretendu aħna pretendejna ħajkun hemm kompetizzjoni fuq livell Ewropew. E Volter jekk jirnexxieli nikwata il ikellim għal li il-servizzi tal-posta jgħatu konsolazzjoni fħajtek għalli xaħġa li mandek xtasallek u tkun rib ta' qalbek biex najdu hekk. Iġviri, mill-disajnijiet kena dawn il ftejmi differenti, kien hemm Brian Simpson u kien l-ewwel rapporter fil-fatt fuq l-ewwel direttiva ta' servizzi postali fl-1997 Eh, dik kienet l-ewwel direttiva fuq servizz tal-posta u aħna definixxejna servizz universali f'dik id-direttiva kien ta' tħassib kbira lina dak iż-żmien. Aħna mhux biss ridna nigarantixxu servizzi eh, tajba tal-posta eh, għal nies li jgħixu f'żoni urbani imma anka dawk ta' żoni aktar remoti, żoni rurali, żoni fil-muntanja, ridna li wkoll ikollhom servizzi tal-posta tajbin. Imma għadew 10 snin u stajna naraw li dawn it-tip ta' servizzi servizzi ma kienux qed jiġu garantiti. U jiena kont sorpriż nara li hawn stat membru wieħed u stat membru mill-kbar eh, li jgħid li qasem għalfej ikollok eh, twassil tal-posta fuq bażi ta' kuljum għal 25 mill-popolazzjoni tagħhom. Iġbiri hemm is-servizzi universali U sabiex dawn is-servizzi jingħataw mela hemm bżonn ta' kundizzjonijiet ta' qafas bħal pereżempju eżenzjoni tal-VAT. Hemm obbligu ta' servizz universali u hemm istrument ukoll li l-kompetituri tagħhom m'għandhomx u jiena naħseb li huwa fl-interess tagħna nassiguraw li dawk li għandhom dan il-privileġġ tal-VAT m'għandhomx għalfejn ħalsuh, pereżempju eh, fuq ehm, il-bolol imma hemm bżonn li jkunu jistgħu jagħtu firxa sħiħa ta' servizzi għaliex dan kollu huwa parti mis-servizzi universali ovvjament, issa dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa nħolqu kundizzjonijiet indaqsa għal kulħadd għal operaturi żgħar, operaturi kbar, servizzi transkonfinali kif ukoll operaturi tan-niċċa. Imżon li nkunu nistgħu nassiguraw li l-awtoritajiet jagħtu din il-garanzija u rridu nassiguraw ukoll li l-Kummissjoni tagħmel naqriżiet pressjoni fuq l-autoritajiet ta' supervizjoni fuq livell nazzjonali biex jassiguraw li qegħdin jimplementaw id-direttiva fl-istati membri. Issa dak li jena nixtieq nagħmel huwa li ngħid grazzi l-Shadow rapporters għaliex aħna ħdimna flimkien mod kostruttiv. Iva kienet naqra diffiċli, għaliex kena tim ta' negozjati minn 2007 Imma mill-lider jimbis fadal minn dawk il mandak dak it-tim għaddew ħafna snin. Imma naħseb għamilna bitċa xogħol tajba ħafna u nittama li nkunu nistgħu nivvotaw favur eh, servizzi b'saħħithom għal ċittadini tagħna. Grazzi ħafna sal-Kummissarju Dombrovski. Mr. Chair. Oh. President, membri onorevoli. Eh, grazzi ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propja, mod partikolari Sur Ferber u ir-rapporters għall-opinjonijiet Bach u Andersen. E servizzi postali huma servizzi importanti tal-ekonomija. Fl-2014 iktar minn 500 miljun ta' pakki u, u 64 miljun ta' ittri intbatu fl-Unjoni Ewropea, però is-settur qed jitbitter fl-istess sena elettri eh, fl-Unjoni Ewropea tnaqsu bl-4%. Per eżempju, fid-Danimarka tnaqsu bl-14% u fl-Italja iktar minn 9%. Minn-naħa l-oħra, il-numru tal-pakki edin jizdiet imħabba l-e-commerce. Il-e-commerce trasconfinali hija waħda mill-pilastri tal-istrateġija tas-suq intern. Jiena kuntenti li l-Parlament jaqbel illi għanna bżon ta' servizzi għal pakki. Nerġa' nitkellem waqt fuq il-pakketti u nistenajt xi ħaġa sta fuq is-servizzi postali mħabba għalli trintkom tafu li aħna adottajna rapport fuq servizzi e, f sena li għaddiet il-monitoraċ u analizi bżon iktar u publikajna rapport u l-aħjar statistika tal-Unjoni Ewropea tal-2014 ġew pubblikati f'Ġunju. Qed nagħmlu anki esperiment fuq l-istatistika postali. Qed naħdmu anki biex ikonna il-proċess ta' ġbir ta' data automatizzat u biex anki nippubblikaw id-data aktar malajr. Il-direttiva e ta' servizzi postali għandha bżonn ta' servizz ta' provider universali u illi <clears throat> illi wasal li 3 ħames fil-ġimgħa ħlif ċirkostanzi eccezjonali. <clears throat> Eh, il-problema li għet izdit l-ispiża peress eh, illi hemm inqas li użaw. Eh, anki il-prezzijiet għet jowlu għet jolew. Hemm ħafna flessibilità fuq kif l-Istati membri jistgħu jimplementaw id-direttiva. U dan jippermetti illi l-utenti jużaw servizzi differenti. Illum jinkludu anki il-gazzetti u hemm anki inqas stati membri illi jitolbu li kunem hemm it-twasil tal-ittrisittin fil-ġemgħa flok ħamsa. il-kumpens għandu jkun limitat għal dak li huwa neċessarju, m'għandux eh, fixker il-kompetizjoni. Bħala annes għal-rapport, aħna għamilna <clears throat> approċċi tal-kalkuli. Il-boċ fuq il-rapport ta' inizjativa jgħid kemm importanti li jkun hemm regolamentaturi indipendenti fis servizzi postali. Fl-2010 aħna fissajna l-grupp ta' regolamentaturi Ewropej biex ikkunu jistaw jasmu anki l-aħjar prassi bejn il-regolamentaturi. Aħna napprezzaw il-ħidma tal-grupp fuq l-implementazzjoni tad direttiva ta' servizzi postali u anki il-paketti transkonfinali. Il-grupp eh, kellu ruol importanti anki fl-implementazzjoni tal-proposta għal regolament. Issa, fuq il-paketti. Intkom ta' li il proposta ġiet adottata f'Mejju bħala pakket tal-miżuri biex intejbu l-e-commerce transkonfinali. Proposta mirata eh, biex <coughs> biex inkun nistaw naqdu eh, dawk iż-żoni fejn ma, ma ħadmitx il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni. Is-servizzi <coughs> eh, e eh, xtaqna li kienu interoperativi u anki pjattaforma ta' informazzjoni. Il-proposta ta' regolament eh, E ti proponi azzjoni f'ċerti zoni. L-għonet informazzjoni fuq il- dawk il-kumpaniji illi jwaslu <clears throat> il-paketti. Etene. Tamer il-prezzijiet iktar trasparenti u titlop illi il ragomentati jirjamlu valwazzjoni aċċess għal parti terzi fil-providers tal-networks trasconfinali. Il-proposti għandhom jibenefikaw l ċittadini biex ikun il-prezzijiet iktar bassi. U biex twassal anki il-paketti fil-żoni periferiċi. Il-kumpaniji li waslu il-paketti se jkunu jistaw jibbenefikaw anki u dana jista' jgħin u biex jipretteġi il-xogħlijiet, speċjalment fi zoni periferiċi. <clears throat> Eh, u nishtiq nxem jista' l impigi għax ġim għajem mill-parlament. Kif ġej notat mill-Komitat tal-Impjegi, din id-direttiva testa rifletti il-kondizjonijiet ta' xogħol eh, nazzjonali jistaw jizguraw li l-standards minimi huma jiġu rispettati. Grazie ħafna u jina nħarġ għoddim biex nisma l-opinjoni ta'kom għal-dibattitu produttiv. Grazie ħafna, Sor Kommissarju, Sassur Bach. Grazzi ħafna, Sor President, grazzi li Sor Marcos Weber. Għandan il-rapport nasib hemm tliet punti li huma importanti kif semma wkoll li Sor Weber l-ewenet li niggaranti xu nħarsu servizz postali u l-natura universali tiegħu mbagħad illi nwessaw ir-rwol ta' regolaturi nazzjonali u t-tielet punt illi ma neħux minn qudiem għajnejna l-impatt fuq eh, l-impjiegi kollha li għana f'dan is-settura l-imprizi klassiċi jirnaxxilhom eh, eh, iħarġu n-nies biex jagħmlu xi ħaġa oħra, pero eh, naraw forhom ġodda li ta' xogħol li qed jidhru f'dan is-settur soċjali, f'dan is-settur ta' servizzi postali qed naraw però u wkoll ta' xogħol prekarju u għalina importanti minnaħat tal-Kumitat ta' xogħol li kull ħadjem jara li kollu eh, il-kondizjonijiet, il-kwalità ta' xogħol u l-ħarsen ta' saħħtu assigurati eh, u kol ħlas diċenti eh. nixtieq ngħid li jrid ikun hemm sħubija mal-imsaħba soċjali u li it ma trix tkun askapitu tal-ħaddim. Issa, Senjora Anderson, grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nifraħ li Weber għal dan ir-rapport eh, u dawk il-kumitati kollha li ħadmu jitfit eh, eh, nasab li snin reċenti wraw kemm kellna tibdiliet fl-aħħar snin fis-servizz postali partikolarment fil-kunsenna tal-pakketti direttiva li għanna hija possibilità biex nevalwaw dawn il-bidliet partikolarment ta' servizzi postali universali nishtiqu nejdu li eh, il-rapport li ħan nivota fuq għada eh, jizgura illi eh, il-ċittadini Ewropej għandhom dritt għal servizz regolari u dan is-servizz irid jiġi mħares. Il-koll irridu naraw li jkollna servizz sostenibbli fuq tul ta' żmien fil-waqt li inħarsu żmien minimi ta' kunsinna rridu naraw li eh, l-sarħan il-moħ prezenti jibqa' jenata u naraw li l-legislazzjoni u l-applikazzjoni ta' direttiva li tieħu konsiderazzjoni l-irħula periferiċi tiġi adattata. Nixtieq ngħid li dan is-servizz rridu niżviluppawh biex intejbu eh, id-drittijiet ta' ċittadini tagħna u mhux nxeklu dan rridu nagħmlu għażliet ċari partikolarment fuq ix-xogħol f'dan is-settur, dan diġà ġi rikonoxxut f'dan ir-rapport naħseb li hemm differenzi kbar bejn il-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-salarji mogħtija u hemm ċertu prassi wkoll soċjali legali rridu naħdmu flimkien fl-Unjoni Ewropea biex niddefendu lil dawk kollha involuti f'dan is-settur relevanti mix-xogħol li għandhom id-direttiva ta' servizzi postali eh, hija tajba però nafu li x-xiri online huwa hija realtà għadha dejjem tikber allura jiena nixtieq ngħid li għada għandna nivota favur dan ir-rapport. Issa, is-Sur Van de Kamp. Sur President, grazzi. L-ewwel nixtieq nibda billi Nejt grazzi l-sur Markus Ferber kif ukoll li xedaw rapporters tal-Kumitat Tran nixtieq nirringrazzjahom għall-ħidma tagħhom anke l-Kummissarju Dombrovskis. Il-Kummissarju għassu intern ċaħed kelli qed sostituix il-Kummissarju għassu intern. Naħseb illi eh, għax ħaġa tajba illi eh, qed nitkellmu dwar eh, il-mod kif dan eh, is-settur ġie trasformat. Nafu però eh, illi dan is-settur għadu importantissimu. Nafu kemm importanti li li trijaslu mhux qed nitkellem biss dwar l-anzjani u kellha dawk li joqogħdu finħawi periferiċi, meta nitkellem dwar kulħadd eh, iva għandna din id-direttiva li għadha ġejja fuq eh, il-pakket li ġew eh, konsenjati u nafu kemm dan huwa marbut mal-e-commerce u settur diġitali. Nixtieq insaqsi mistoqsija lilek, komissarju, ma nafx kemm hemm rapporti ta' implementazzjoni illi l-Parlament iffinalizza kemm il-darba aħna ġejna mistoqsija biex nindirizzaw ir-rapporti fuq inizjattiva propja, però aħna l-ħana ftejm fil-bidu u għadna illi aħna kun qed nifokaw iktar fuq eh, l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni diġa eżistenti eh, u konformità ma' dan eh, is-sur Buzek tkellem ħafna dwar dan ukoll, però għandi l-impressjoni illi ma tantx nara applikata. Nishtiq il-nisaqsi din il-mistoqsija li sur Dombrovskis, issa il-senjura Ajala Sender. Grazie ħafna Sur President Sur Ferber għal darba ħankunu qegħdin appoġġaw eh, rapport eh, mija fil-mija imma eh, tasal il-Kommissjoni li twaħħal regolament li ma tantx naqblu miegħu u aħna sibna li r-rapport tiegħek u ngħidlek proset ta' dan ir-rapport qed naraw li diġà qegħdin naqraw fid-dawl ta' dan ir-regolament li jħor tal-pakkett li jippreżentaw il-Kummissjoni u nixtieq nitlob nsaqsi l-Sur Dombrovskis Ah, Dombrovskis, jekk intom konxenti li eh, il ritmu bidel daqshekk aqqas eh, baqa għaw biex jisma il-diskussjoni mux eżattament eżempju tajjeb u eh, Aħna naqblu mal ma naħxek naqblux mal mal-taqbila li saret bejn il-servizzi ta' roaming u servizzi ta' posta u nkella tal-pakketti li jintbatu għandhom xaqs ma' xurxin. It-tini net jena nishtiq nispiega li fuħut minn dawn is-suġġetti ħankunu edin niprezentaw eh, battalja sħiħa mal-proposta ta'kom. Issa l-Sur Ferber nishtiq najdlu Iva grazzi ta' dan il-rapport u nirringrazzja għal-bilanċ tiegħu inkluż li aċċetta l-emendi kollha li aħna ippruvajna nagħmlu sabiex inkunu nistgħu iżommu l-kohezjoni u d difiża ta' sistema universali tal-posta eh, u anka l-impjiegi diċenti. Grazzi. Signora Foster. Grazzi, President u kollegi, nishti nirringrazzja l-Marcus Ferber għad dedikazzjoni tijaw fuq din id-direttiva li inna naħdmu fuqa. Jena ħad gost ħafna meta taħsib til wasanna l-konklużjoni komuni wara tul ta' żmien imma għadna ma wasannix. Ir-Royal Mail fisser ħafna li l koll fir renju Unit fil-fat l-oriġini tijaw kienu bdew fi żmien ir-re eh, Enrico 8. Karlu l-ewwel eh, beda il-servizz tal-posta unifikat Umbat, eh, wara ftit beda ix-xogħol tal-postman, jiġifieri l-att tal-2011 imur lil-lejn mill-obbligi minimi infasla għal servizz universali. Hemm garanzija ta' eh, servizz ta' sittijem fil-ġimgħa u dan ifisser li aħna sodisfajnijom ir-rekwiżiti ma sfortunatament minħabba l-inklużjoni ta' dimensjoni soċjali aħna ma naħsbux li se nivvotaw favur ir-rapport għada mhux għaliex aħna ma nappoġġawx l-opportunitajiet u kondizjonijiet ta' xogħol tajba imma referenza fil-paragrafu 48 għall-installazzjoni possibbli ta' tokografi ta' vetturi ta' taħt 3 tunnellati u nofs. Kien fl-2014 wara battalja twila illi ġi fuq dan is-suġġett illi ġi approvat dak ir-regolament. Issa qegħdin aħna nixtru ħafna eh, online u għalhekk qed nistennew illi konna servizz qiegħed il-ħin kollu jiġifieri 24 sija kuljum. Jiena ma nistax nappoġġa r-rapport tiegħek sur febe sakemm ma taċ barra il-paragrafu 48 u nittama li tagħmel dan qabel ma nivvotaw fuq u għada. Grazzi ħafna Sur Teliċka. Uh, Chairman, uh, uh, Ms. Vice President. President, Komissarju, naħseb illi s-servizzi postali huma essenzjalment kwistjoni tal-komunikazzjoni u naħseb li ma nbidel xejn eh, f'dawn l-aħħar 20 sena jekk ma nbidilx il-mod kif nikkomunikaw. Il-proporzjon ta' bejn il-postcard il-kartolini illi ntbatu da' sajf u il-numru ta' ritratti li ġew impoġġija fuq Facebook jekk aħna nħarsu lejn il-direttiva tal-2008 naraw illi wasal iż-żmien illi nirrivedu l-affarijiet. Naħseb illi għanna nipprovaw naraw mhux biss dak li qed jiġri illum imma dak li se jiġri għada. Irridu nissodisfaw l-istennijiet tal-konsumaturi, irridu nżommu il-pass u għalija dak li jemson li jisir huwa li konna għafas regolatorju sot fejn ikollna servizzi universali ta' kwalità olja bċertu livell ta' flessibilità u autoritajiet nazzjonali indipendenti li monitorjaw is-sitwazzjoni tas-suq u li kunem Eh, ġustizzja bejn dawk il-kumpaniji li ilhom fissu u l-kumpaniji l-ġodda, il-kumpaniji tas servizzi universali u anke eventwalment il-kumpaniji żaru medji. U li aħna nkunu nafu u nifmu x'inhuma l-opportunitajiet offruti mill eh, firxa transkonfinali. Din hija direzzjoni li għanna naqbdu u mhux il-protezzjonizmu li qed naraw f'ħafna stati membri. Għalija, sinjuri, dana mhux it-tmiem huwa il-bidu għaliex aħna qegħdin issa nistennaw il-proposta li jmiss il-Viċi President diġà tkellem dwarha u dana huma il-servizz tal-kunsinna tal-pakketti. Grazzi ħafna għall kooperazzjoni Grazzi ħafna Sir Talicka, imess l-Sinjura Gonzales Penjas minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, bħal ħafna setturi oħrajn il-Kommissjoni għamlet sforzi kbar biex tilliberalizza is-suq ta' servizzi postali u bħal setturi oħrajn l-argumenti li fuqa kienet ibbażata l-istrateġija u li jkun hemm iktar aċċessibilità, niżguraw li jkun hemm kriterji ta' kwalità u affidabilità u noħolqu iktar impiegi għalhekk mhix sorpriża kif ħafna setturi oħrajn li dawn l anijiet mal x'anzi l-effetti esperti fl-istati li l-iktar applikaw id-dispożizzjonijiet ta' direttiva huma eh, eh, ġara il-kontra għal eh, servizz mar lura, l-kwalità marret lura, ħafna il-menti li, li zdedu. Umbat, il teħżin u kol ta' servizz postali pubbliku ġifiri l flaċessibilita u l-universalità li l-operatori l-ġodda dawk privati konċentraw fejn jistaw jaqalaw l-aktar flus u għad-detriment tal-utenti iż-żar u e, l-ikbar telf ta' kwalità huma ma żoni e, li huma l-inqas konnessi mod tajjeb mal-bqija tal-pajjiż. Jekk naraw xara fuq il-livell tax xogħol ma e, nħolqux impjiegi, naqsu s-salarji u l-kondizzjonijiet tax xogħol marru għall-ar. Għallek aħna nistaqsu meta se jasal il-waqt, meta l-istituzzjonijiet Ewropej se jaċċettaw illi il-provi li qed jaraw u jinsew darbal dejjem li il-liberalizzazzjoni hija s soluzzjoni Il l el empleo de calidad. Thank you. Grazie. Signora Evans. Minuta u nofs. Grazzi, President. Jina nishti nirringrazzja il-rapporter, għal-rapporter tijaw li jinkludi u koll emendi mill-grupp tana mill-ħodor. Aħna se napoġġaw dan il-rapport għada huwa essenzjali kif qalu l-kollegi li nżommu l-obbligu ta' servizz universali biex wieħed eh, joffri dan is-servizz għal minnu ħames darbit fil ġimma Importanti li jkun hemm flessibilità sabiex l-istati membri jissodisfaw il-bżonnijiet domestiċi tagħhom u rridu niżguraw ukoll li s-servizz ikun sostenibbli Il-posta hija waħda mill-servizzi pubbliċi l-iktar eh, apprezzati. U l-affarijiet inbidlu f'dawn l-aħħar snin għaliex eh, serna iktar digitalizzati mill kostitwenza tiegħi f'Wales nifhem kemm hu importanti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra dawk illi jgħixu f'żoni rurali jew montanjużi meta mqabla ma dawk li jgħixu fl-bliet hemm bżonn li s-servizz ikun indaqs kullimkien. Ir-rapport jisħaq fuq l-importanza ta' kondizzjonijiet ta' xogħol xirqa u salarji wkoll għal ħaddiema kollha f'dan is-settur biex ikun hemm iktar sikurezza wkoll fuq it-triq meta dawn li kun qed u li jkun hemm iktar protezzjoni għall konsumaturi u l-offerta ta' rikors faċli b'mod partikolari fil-kuntest ta' servizzi transkonfinali. Hemm bżonn ukoll illi s-servizzi il kun aċċessibbli u għal-but ta' kulħadd li huwa prinċipju importanti għas-servizzi kollha. Grazzi ħafna, grazzi tal-li mal-ħin, l-Onorevoli Deli, minuta u nofs. Grazzi ħafna. L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ lis-sur Feber għax-xogħol illi għamel għaliex għamel biċċa xogħol verament tajba. U uh, Aċċetta wkoll eh, l-emendi illi proponejna aħna issa fuq is-sustanza jkolli ngħid illi iva il-kummerċ elettroniku qed jintuża aktar ta' spess imma ta' kollu li qed eh, da, servizzi mhux se jkunu mhux se jirnexxu mingħajr il-servizz tal-posta tradizzjonali għalhekk hemm bżonn li dawn is-servizzi nataw fil-żoni rurali u żoni montanjużi wkoll imma irridu wkoll inkunu flessibbli. U għalhekk jiena kuntent ħafna li dan id-dokument iqis l-speċifiċitajiet lokali u anki s-sostenibilità fit-tul li hija importanti ħafna l-istati membri. un dwar is-servizzi domestiċi u anzi f-servizzi transkonfinali dan huwa element importanti ħafna koll għandna bżonn ta' eh, prezzijiet trasparenti għatem ħafna problemi bil-prezzijiet oljien fċerti oqsma ta' servizz. Umbat irridu nasbu kol dwar it-teknoloġiji il ġodda per eżempju nistaw nużaw id-drones għal konsilna u jekk ir-regolamenti jkunu effiċjenti dawn id-drones jistgħu jservu ta' mezz effiċjenti ħafna għal konsinna tal-prodotti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli De Monte, grazzi ħafna, President, dritt li wieħed jirċievi u jikkomunika informazzjoni u pilastru importanti tal-politika Ewropea. Irridu niżguraw li s-servizz postali universali jkun aċċessibbli u ta' kwalità għolja, mod partikolari għal frekwenza tad distribuzzjoni u tal-ġbir tal-posta. Fiż-żoni l-iktar remoti li ma tantxejxu nis fihom hemm bżonn li nagħtuhom attenzjoni partikolari għaliex loti tas servizz dawk il-postijiet huwa essenzjali għal kożjoni soċjali. Hemm bżonn ukoll li niggarantixxu f'ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali illi jkun hemm ċertu marġni ta' flessibilità sabiex inħarsu s-sostenibilità tas-servizz u nadattaw għal bżonnijiet tal-utenti u tas-suq. Imma mbagħad m'għandniex innaqsu s-servizz universali li huwa karatterizzat mill-interess pubbliku huwa importanti ħafna rwol strateġiku li t-teknoloġiji ġodda digitali jridu jaqdu f'dan il-kuntest u joffru bilanċ bejn il-flessibilità u dritt tal-informazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zlotowski. Minuta. Grazzi ħafna, President. Issu għas servizzi postali ilu għaddej minn bidliet u ċerti servizzi bażiċi ma ċem bżonnom imma dan il-proċess ma jfissirx li s-servizzi postali ma nix nżommuhom. Aħna nistaw niddiskutu x'tip ta' servizzi se nofru. L-operaturi forsi xoħut minnu ma xilom xie kompetu f'dan is-su għalli xie sta' jkun li kunem xie spejjes addizjonali li wiznu fuqom. Il-suq digitali uniku jfisser li il-konsinna tal-pakketti eh, titlob ċerti regolamenti illi se jnaqsu l-spejje sabiex operaturi ġodda jkunu jistaw jitħlu fis-suq F'dan ir-rigward dak li huwa l-iktar importanti huwa aċċess ħieles għall-informazzjoni bħal dik li għandha x'taqsam mal-ispejjeż, il-prezz tas-servizz u il-possibilità illi issi ikun hemm konsinna b'mod regolari. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporteur Naqbel mal-ideja l li hemm bżonn illi nofru s-servizzi postali li ċittadini bħala servizz universali. Għanna bżonn narmonizzaw id-definizzjoni ta' servizz universali u rridu nevalwawa għabbażi ta' standards Ewropej minimi. Din il-kwistjoni qed niddiskutuha fil-Finlandja wkoll u jiena nemmen illi densità baxxa ta' popolazzjoni mhijiex raġuni għalfejn wieħed jista' jiskapola milli joffri dan is-servizz. Is-servizzi postali jridu jkunu għal-but ta' kulħadd u affidabbli u huwa importanti ħafna għal eh, kumpaniji madwar l-Ewropa. Din irridu narrawa minn perspettiva ta' soluzzjoni mhux ta' problema. Is-servizzi postali mhumiex pis, mhumiex eh, ta' flus għal xejn, huma essenzjali sabiex is-soċjetà taħdem u topera kif imiss il-ħaddima fil-qasam postali huma wkoll eh, parti importanti tas soċjetà tagħna u għandna napprezzaw ix-xogħol li jagħmlu. L-Onorevoli Dofman. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq verament nirringrazzja l rapporteur tal-li saħaq fuq l-importanza tas servizz universali f'dan ir rapport il-konsinni tal-posta ma parti mill-mod kif aħna neħxu, mux biss f'żoni urbani, imma anki f'postijiet fejn ma tantx jgħixu nies u f'żoni rurali u l-estensjonijiet li diġa ġew provduti irridu nużawhom bil-aqal m'għandniex nħaffu wis 20% tal-popolazzjoni għandha mnejn tkun eskluża mis-servizz universali skont proposta fl-Italja ma da ifisser li biss ftit mill-distretti fil-kostituenza tiegħi se jkollhom il-dritt li jirċievu s-servizz ta' kuljum u oħrajn jittamaw li għalmen jirċievu l-posta darbiva u darba le. Eh, jekk wieħed jirċievi il-kont ta' telefon jew ta' dawl ġurnata jew tnejn tard ma fiha xejn, imma jekk il-gazzetta tal-lum ta' sallekada eh, eh, x'tiswa. Għalhekk naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħafna bil-mod kif aħna naħdmu u nindirizzaw is-servizzi universali. Is-servizzi postali huma obbligati illi jaqdu dawn l obbligi ta' servizz universali Grazzi ħafna. L-Onorevoli Liberatski, minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, ħa norbot ma dak li diġant għal. Il-posta hija servizz pubbliku mingħajr aċċess għas servizzi tal-posta grupp ta' soċjetà se jkun esklus waħna aħna ma rridux illi ikun hekk. Rridu niżguraw illi ikunem hemm aċċess u aċċess ġeografiku u ekonomiku għal dan is-servizz postali għalhekk irridu nqisu illi ċerti spejjeż irridu eh, namlu tajjeb għalihom u dan jmur id fit ma' rekwiżiti ta' kwalità. Mannix nibżaw minn kompetizzjoni salvaġġa, aħna kenna eh, fil-Polonja uh, alternativa ta' offerta ta' servizz uh, bi prezz baxx. Il, kienet qed tasal il-posta minn iwassal lilek tal-ħalib, iwassal lilek tal-ħobs u il-riżultat kien diżastru. Dana kollu biex nifrankaw ftit soldi. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gerling, minuta. Grazzi ħafna. Jiena nirrappreżenta żona rurali u parti mill-reġjun tiegħi f'Kornavalja tant huwa imċaħħat minn ħafna affarijiet u hemm nofs miljun persuna illi jikkwalifikaw għall-ola livelli ta' appoġġ mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk is-servizzi postali f'dan ir-reġjun huwa importanti ħafna u dawn huma eh, koperti mill-lat tal-2011 fuq is-servizzi postali. Jiena qed nieħu gost li dan ir-rapport ta' inizjattiva propja joffri dawn il-obbligi eh, simili ta' servizz universali kif hemm fil-bqija tal-Ewropa. Immejjew ma ninsewx ifissru dawn l-obbligi dak li joffru il-servizzi jridu jkunu kapaċi jaddattaw għal ċirkostanzi li qed jinbidlu anki talba servizz tagħhom li qiegħda tonqos. M'għandhom bżonn ta' pissijiet addizzjonali minħabba ir-regolamenti, għalhekk ejjew inħarsu dan is-servizz għal kostitwenti tiegħi u ma naċċettaw dan ir-rapport u t-talbiet li għal takografi u fost affarijiet oħrajn illi se jkun jkomplu jagħmlu ħajja aktar diffiċli għal kulħadd. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tun mhix edaw u eh, ngħaddu għal kellim li miss forsi tilħaq tiġi is-Sinjura Tun. Issa ngħaddi il-mikrofonu lill-Onorevoli Steinruck minuta. Grazzi ħafna. Aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-kompetizzjoni ma dwar konsumaturi sodisfatti u biex konsumaturi kunu sodisfatti għanna bżon ta' impiegati li jaħdmu f'kondizjoni xirqa. Aħna nixtiequ nirrangrazzjaw l-rapporter uh, għall l-opinjoni fil-Kumitat Empl li irnexxielu uh, jilħaq konsensus mal-bqija għamilna ċara illi l-aspett soċjali kellu jkun inkluż f'dan ir-rapport għaliex ħafna drabi il-kompetizzjoni ssir skaptu tal-ħaddiema. Għalhekk aħna nitolbu li l kondizjonijiet tax-xogħol ikunu ġusti irrispettivament mit-tip ta' xogħol għaliex qed naraw illi hemm ħafna nies illi jaħdmu għal rashom illi huma eh, jaħdmu f'kundizzjonijiet ta' xogħol xejn sbieħ għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm standards tajbin għall futur L-Onorevoli Ġitjanska, minuta. Grazzi, Signora President. Grazzi għal komunikazzjonijiet eh, elettroniċi żmien ta' litri u jew volum kbir ta' itri pratikament hija warajna imma xorta il-servizzi postali mhumiex qed jonqsu mill-importanza tagħhom mhux alla volja għandna il-komunikazzjoni elettronika. Dawn is-servizzi għandhom ikunu disponibbli għal kulħadd il-prezzijiet fi Slovakkja huma ola mill-medja Ewropea. Ġifiri, jiswa aktar flus li wieħed jibba titra mill ċekoslovakkja milli tibata mill-Iżvezja jew mill-Ġermanja u l-prezzijiet fi Slovakkja żgur m'għandhomx jolew iktar. Jiena nappella lill-operaturi kollha biex jiżguraw li ma jkunx hemm pisijiet ta'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 Dawn is-servizzi postali huma importanti ħafna fl-ekonomiji żviluppat. Eh, eh, dan huwa settur li qed jiżviluppa fil-pajjiżi membri u għandna servizz pubbliku u dan juri li servizzi pubbliċi jista' jkunu kompetittivi wkoll. Eh, fl-isfond ta' serjetà finanzjarja importanti għal bżonijiet ta' ċittadini u bekk irridu jkollna modelli minimi ta' konvergenza bejn is-servizzi postali tal-Istati membri. Dan ma jfissirx però li huwa bżonn bżonjus jew li tista' tista' taqbes tħalli barra l-autorità pubbliċi. Il-kwalità ta' servizzi postali eh, tfisser iż-żamma ta' żminijiet tal konsigni ġifieri preċiżi huwa possibbli li tagħmlu dan. Ringrazzja kobbek ngħaddu għal-kelim li jmiss Sinjura Tull għada ma daħliċ fil-kamra u bekk nagħti l-kelma li Sur Dombrovskis fisem il-Kummissjoni, l-kelma lilek. Uh, Signora President, uh, U membri onorevoli, jena smajt mill-ikbar interess dak li jint għalftan dibattu intwera li eh, l-importanza kontinwu ta' servizzi postali li tista' toqfuqhom fl-Unjoni Ewropea u dan seħ ehm, enfasizza r-wol tal-operaturi postali biex jagħtu xogħol kifet fil-bidu is-suq tal-postali qed jinbidel malajr fl-Unjoni Ewropea jiena nassigurakom li l-Kummissjoni qed iżommajnejha fuq l-iżviluppi il-Parlament jaqbel li hemm bżonn ta' flessibilità fl-obbligu tas servizzi postali dejjem skont il-limiti fid-direttiva tal-posta. Naqblu wkoll li għandna bżonn ta' il-servizzi tal-konsilji tal-pakketti eh, mod transkonfinali. Eh, nixtieq nenfasizza Is-segwenti, il kummissjoni semat l-opinjoni tal-Parlament Ewropew wara l-addizzjoni tal post Roadmap tal-Kommissjoni għal 2013 il-proposta tal-regolament ġiet adottata f'Mejju tal-2016 bħala parti mill-pakket dwar il-miżuri tad digital single market biex intejbu l-e-commerce eh, digitali. Il-proposta bħal il-prezz tal-limitazzjoni fuq il-roaming ma nix ikonna eh, paralleli hawnhekk għandna nħarsu lejn l servizzi postali u tal-pakketti għax it-tnejn jintużaw fil-e-commerce fil-, -fil fil-Unjoni Ewropea għal darboħra. Diġa qed diskutu dan regolament mal-Kunsill u qed nistenna ħerqan biex naħdem mal-Parlament Ewropew fuq dan ukoll. Nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Mela, nati l-kelma l-relatur issa s-febet biex, febet biex għal id-dibattitu. Il-kelma li l-ek, grazie ħafna, President. Komissarju, kollegi, grazzi kbira għal dawk li partipaw f'dan dibattitu. Dana juri li għamil sens li aħna nkunu nittrattaw dawn il-servizzi postali, direttiva, kella tiġi trasposta mill-Istati Membri sal-2013, il-Komissjoni Reset komunikazzjoni fil tal-implementazzjoni ta' direttiva, eh, għax kien hemm obbligu legali, U dak kien ir-rispons tal-Parlament għall-rapport tal-implementazzjoni u bekk tal l-eżerċizzju kien xieraq li għamlu. Jiena napprezza l-fatt li l-Konservattivi Ingliżi qed mhux biss qed jitilqu mill-Mirren Uniti sa ma jistgħux appoġġaw dan ir-rapport. Jiena xtaqt li jkunu inklużi qabel ma jitilqu. Niġbet l-attenzjoni tal-kollegi għal fil-grupp tal-GUI dwar ħaġa waħda Veru li res u emendi differenti minn grupp min tal-grupp tana, aħna għanna opinjoni differenti u meta ikolkom tal differenza fil-opinjoni ħalli ħal votazzjoni jena niġi minn reġun fejn għanna eh, operaturi li huwa stabilit sew li servi persuni f'żoni rurali u montanjużi u dana jaħdem. Għallek, meta l-kondizjonijiet ikunu tajbin, Jista, il-situazzjoni, il-sistema tista taħdem, iżda smajna l-lejla li hemm sensila sħiħa ta' ta' reġunijiet fejn il-Komissjoni għadha miċet qed taħdem u l-Komissjoni qalet fir-rapport tagħha li il-regolaturi nazzjonali għandhom bżonn jiżguraw il-liġi l-ġdida tiġi applikata bir-reqqa Operaturi tradizjonali eh, tal-posta provaw jġildu dan il-rapport permess tal-World Postal Union, specialment fil-gwar tal-pizijiet tal, tal, eh, u eh, miżati għal posta transkomunali jena niftakar meta bdejt il-itra fil-kostituenza tiegħi kienet tiswa l-istess bħal-litra minn kostituenza tiegħi sa' Brussell, iżda dan mhux il-każ, mhuwiex il każ il lum il każ illum il ġurnata il-forniġuri tradizjonali ta' servizz jistaw jajnu biex l-Europa tintegra ħjar. Grazzi, grazzi ħafna, membri onorevoli, id-dibattitu huwa magħluq. U nivotaw fuq dan il-punt għada issa